Nishtiq nistiedna nistur ċarnetski biex jitkellem. Grazzi ħafna, Sur President, Signori. it-Tajlandja huwa pajjiż li aħna bħala Ewropej nafuha sew. Dan għaliex toġobna bħala destinazzjoni tal-vakanzi tagħna. Din hija destinazzjoni ta' turisti għal ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Iżda minn perspettiva politika, L-istampa hija inqas qegħdin nitkellmu dwar avvenimenti li l-hom għaddejna għal sentej f'dan il-pajjiż. Bdew minn protesti kbar mill-oppożizzjoni u mbagħad kien hemm l-impożizzjoni tal-liġi marzjali. It-Tajlandja li kienet waħda mit-tigri ekonomiċi tal-Vant tal azja U it-Tajlandja eh, tirċivi eh, talba b'saħħitha mill-Parlament Ewropew li id-demokrazija trid terġa' tiġi introdotta hemmhekk. U hekk jistħoqlu il-pajjiż u skont il-grupp politiku tiegħi Mannix namlu biss monitoraċ la situazzjoni fit tajlandja mill-viċin, iżda hemm bżonn li nindikaw ukoll li il-kooperazzjoni ekonomika tista' e, fuq jekk it-Tajlandja e, eh, tikkonformax ma' drittijiet tal-bniedem jew le. Tak, herr talman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 Hemm ħafna nies li huma viċin ħafna tagħna fl-Ewropa, partikolarment fl-Iżvezja, hemm min ehm, jaħseb li Tajlandja hija kważi t-tieni dar tiegħu. Issa hemm bżonn li nkunu nistgħu nitkellmu b'mod frank bejnietna. Il-ħbieb għandhom jaċċettaw il-kritika u l-verità hija li l-iżviluppi fit-Tajlandja fuq il-libertajiet u drittijiet hija xi ħaġa li verament tħassibna il-poplu fit-Tajlandja jistħoqlu ħajja b'libertajiet sħaħ U il-rappresentanti politiċi għandhom l-opportunità, għandhom li jgħatu l-opportunità li kunem demokrazija. Jena nixtieq nappella l-autoritajiet ta' Tajlandja li immedjatament jirrispettaw il-, il jerġaw jintroduċu id-demokrazija u rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Domnul Korrao, eh, un minut. Grazie, grazie Presidente. Bene, condivido kondivido Non Kun onorevoli korraw, jina naqbel ma dak li għal kollega Czarnecki, meta t-nitkelmu fuq il-Tajlandja, fl-immaġrazzjoni tagħna naħsbu dwar dan il-posta ħafna għal vakanzi ta' ċittadini Ewropej. U kważi ħadd ma jaf x'inhuma l-kundizzjonijiet politiċi ta' dan il-pajjiż. Issa wara l-kolb ta' stat, kenna eskalazzjoni ta' repressjoni, eskalazzjoni ta' violenza situazzjoni fejn kull min immur kontra il-reġim militari eh, jiġi imsikket. Vera li t-tensjonijiet eh, tnaqsu ftit bejn l-Unjoni Ewropea Tajlandja, iżda xorta waħda bħala Unjoni Ewropea aħna xorta waħda nistgħu nagħmlu pressjoni fuq il-ġunta militari sakemm ikun hemm proċess li wassal għad-demokratizzazzjoni tal-pajjiż u aħna dan li rridu nippruvaw nagħmlu permezz ta' saħħa ekonomika tagħna, ġifieri apparti dik diplomatika, biex nipprovaw inres u Tajlandja lej proċess demokratiku x'din hija importanti ħafna. Grazzi ħafna jisa naddi il kelma l-onorevoli Panzeri bħala autur għal-minuta. Grazzi, Tajlandja ila ta' għaddeja minn krizi politika u istituzzjonali gravi pajis fejn id-drittijiet tal-bniedem mumiex salvagwardjati 100%. Imżejon nal u din il-fazi attwali u aħna nixxuq nenfazizzaw żewġ punti. L-ewwel net huwa importanti li nagħtu kostituzzjoni demokratika ġdida l pajis u nifissaw data għall-elezzjonijiet. Din id-data ċi tkun rispettata biex nassiguraw it-tranzizjoni minn ġunta, eh, ġunta militari għal gvern demokratiku. Tin net, bżon u koll n-enfasizza ehm, id-drittijiet tal-miedem, specialment tal-ħaddima. Il-ġus ma'uda għalu li il-kondizjonijiet eh, tal-xol tal-ħaddima, eh, specialment tal-dak li huwa il-sajt, Eh, bħala skjavitu modern u anka il-ananas natural fruit u koll situazzjoni ħażina għalhekk biex nevitaw eh, dawn l-abbużi aħna nixtiequ li l-Unjoni Ewropea ma tikkonkludi l-ebda ftehim ma' Tajlandja fuq is-sajt jekk ma jsolvux dawn il-problemi. Grazzi. Grazzi ħafna issa ngħaddi il-kelma lill-Onorevoli Loħbilher bħala awtur tal-rapport. Grazzi ħafna, Sur President. Il-Tajlandja hija msieħeb tal-Unjoni Ewropea f'sens politiku ekonomiku, ma l-Unjoni Ewropea ċi tkun ħabib u msieħeb ta' Tajlandja f'termini eh, ta' li tinkoraġġija li tirranġa situazzjoni għal dak li huma drittijiet tal-bniedem u demokrazija. Tajlandja ċi tmur lura għal gvern demokratiku ċivili kemm jista' jkun malaj U jrid ikun hemm skadenza li tiġi osservata biex jiġu eh, biex ikun hemm l-elezzjonijiet it-Tajlandja trid iżomma l kostituzzjoni u l-impenji internazzjonali għal dak li huwa l-ġustizzja, l-libertà tal-kelma, l-libertà ta' assembleja. U dawk li għandhom opinjoni differenti ma jistawx jibqaw eh, iżommu il-majslura. Il-ġus l-maquda, il kumitat ta' drittijiet tal-bniedem, raw li kienem minn tal-inqas 1200 arrest arbitrarju. Hemm ħafna ħabsin li jinżammu f'iżolament sħiħ fuq bażi militari biex jippruvaw bidlulhom l-imġiba tagħhom. Irid ikun hemm sforz sabiex niġġieldu eh, attività ta' sajt illegali ħafna n nies li qed jinżammu fuq eh, il-bastimenti tas-sajt eh, f'ċirkostanzi verament ħżiena ħafna minnhom ma jistgħux jitilqu minn fuq il-bastimenti u jaħdmu għal snin b'dan il-mod. Ħaddiema mill-Kambodja, il-Myanmar huma affettwati b'mod partikolari. Il-gvern ta' Tajlandja irrid jimplementa il-verifiki neċessarji. Issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Lenars. Thank you, Chair. Commissioner, dear colleagues, um, this debate and this resolution. Grazie ħafna kollegi. Dan id-dibattitu fuq ir resoluzzjoni huwa minħabba l beberija l-impenn tagħna mal-poplu tat-Tajlandja u għalhekk għandna bżonn politika biss illi tista' twassal biex Tajlandja terġa' tiġi lura għal pajjiż demokratiku b'elezzjonijiet liberi u gvern rappresentattiv u għalhekk aħna nħeġġu l autoritet ta' Tajlandja li jirrispettaw l-iskadenzi biex ikun hemm elezzjonijiet f'nofs l-2017 u jires u kostituzzjoni tkun bażi ta' demokrazija, libertajiet kif ukoll valuri fondamentali, drittijiet fondamentali tal-bniedem din hija xi ħaġa li aħna tħassabna so għax jekk ikun hemm kostituzzjoni hemm bżonn il-proċess ikun wieħed inklużiv, trasparenti u n-nies għandhom bżonn ikollhom l-opportunità jipparteċipaw. U rajna rapporti u rajna rapporti li ħasbuna ħafna fuq ksur ta' ditti tal-minimu waħna namlu appell li Tajlandja biex ineħħu kull restrizzjoni fuq il-libertà tal-kelma u tal dimostrazzjoni u biex igawdu il-poplu kollu minn dawn il-libertajiet. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura Gonzales Penjas il-Parlament Ewropew ma jistawx jittollera l-abbużi li qed ikun hemm kontra drittijiet tal bliedem mill gvern Militari tat-Tajlandja li qed jipperikolaw il-ħajja tal-poplu tat-Tajlandja u l-ksurijiet li hemm tad-demokrazija dan ir-reġjun Huma ta' qed iħasbuna wkoll il kondizzjonijiet tal ħaddiema f'Tajlandja, speċjalment tal-migranti u l abbużi li qed ikun hemm. U biex bizzejt l-Komissjoni Ewropea sospendiet temporanjament il-negozjati ta' trattat kummerċali ma' dan il-pajis, il-Tajlandja, imma hemm bżonn illi jerġgħu jibdew dawn in-negozjati. Imma huwa neċessarju nisospendu mal-ewwel is-sistema ta' preferenza ġeneralizzata u napplikaw strettament il-klawsla fuq id-drittijiet tal-bniedem mhuwiex aċċettabbli lanqas li jkun hemm esportazzjoni ta' armi lejn pajjiż illi jikser b'tant mod tant evidenti drittijiet tan bnidem u għalhekk hemm bżonn f'dan il-pajjiż li jkun hemm gvern ċivilu demokratiku u ikun hemm il-ħlas eh, il-ħelsin mill-ħabs tal-persuni li ġew mitfajn il-ħabs minħabba eh, xnijat ta' korp ta' stati u affarijiet bħal dawn. Grazzi ħafna issa. Naddu il-kelma l-kellima individwali ta' dan id debattitu Kellima ġifiri fissem il-gruppi l-ewwel net eh, fissem l-IPP is-sur Preda. Ma Nadilek il-kelma. Sur Preda jekk joġbok. Grazie ħafna, signor President. Situazzjoni politika fit-Tajlandja edha f'staġnar għanna minn banda waħda reġim militari li ħa il-ħal poter eh, permezz tal-violenza, u mbagħad minna ħal oħra għandna l-partijiet soċjali eh, fejn qed naraw illi dan ir-reġim dejjem qed jisir ferm aħrax u għet razzan, per eżempju l-espressjoni tal-kelma, un-bat aħna għanna rabtiet kulturali u soċjali ma dan il-pajis u għalek ir-rwol tagħna huwa illi nappoġġaw transizzjoni demokratika f'dan il-pajjiż u biex hekk eh, l-elezzjonijiet jitħaffu jaslu malajr u għalhekk hemm bżonn ta' kostituzzjoni ma dawn jekk isiru f'oxrin xahar l-elezzjonijiet ikunu fl-2017 u dan il-kalendarju mhijiex soluzzjoni aċċettabbli għal poplu li jixtieq ikun hemm ritorn għal gvern ċivili u leġittimu mill-aktar fis possibbli. Umbagħad hemm bżonn nilqgħu il-nomina reċenti ta' kommissjoni il-ġdida bit teċtixi kostituzzjoni ġdida kif ukoll il-fatt li li nħelsu ħafna ġurnalisti mill-ħabs. Imma ħafna xwieħed jagħmlu għalhekk għandna bżonn transizzjoni trasparenti u libera biex hekk il-għan il-poplu jieġa jkollu il rispett tal-popolazzjoni tiegħu. Grazzi ħafna. Issa is-sur signora Dodds. Fisem l-SND, grazzi ħafna President, jina nilqa din risoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni fi tajlandja mill-kop ta' stat f'Mejju tal-2014 mijiet ta' persuni ġew arrestati u mitfajn il-ħabs u poter bla tmim motin lil gvern u kienem ta' kien hemm restrizzjonijiet imposti fuq dimostrazzjonijiet u fuq libertà tal-kelma jiena mħasba ħafna fuq il-Andy Hall li kienet jiddefendi li tiet tal-bnidem li għandu qoddimi pena ta' seba snin kif ukoll pena ta' bosta miljuni għax xu kienet jagħmel riċerka għal grupp ta' titjib tal-bnidem u r-rapport kellem fuq l-abużi ta' dawn il-ħaddiema eh, migranti ta' Natural Food bħala kumpanija u dawn uh, eh, mandomx bażi dawn l-akkużi eh, u uh, eh, hu kellu dan it-trattament ta' xut tkellem fuq dan il sfruttament tal-ħaddim u jekk appella l autorita Tajlandja biex rispettaw il-konvenzjoni internazzjonali kollha u jeħilsu lil din dan ġurnalist. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa is signora Hauter. Jina nishtiq u kol nitkellem fuq dan l-appell illi nħelsu l-akkużi kollha kontra Andy Hall palma għamet il-kellima ta' qabli huwa difensur tal-ittijiet tal-bniedem mir-Renju Unit, ġifir ċittadin Ewropew, u difensur tal-ittijiet tal-bniedem ikollhom il-possibilità li jesponu il-ksur ta' drittijiet tal bnedem u kontribwixxa għal Timoch Report fl-2013 illi wera illi kienem abbuż kien prassi li għamlu l-sira minn dawn il-ħaddiema realtà fil- eh, fil-produzzjoni tal-bejjeħ ta' ehm, tal-grossa tal- u għalek se jkun hemm sa' issa f'19 ta' Ottubru u dak li rid jiġri huwa issa illi il-rappresentant Olja hemm bżonn tikkundanna l-akkuża kontra Andy Hall u l-Unjoni Ewropea għandha titlob lit Tajlandja biex tinvestiga l-allegazzjonijiet kontra din il-kumpanija Natural Fruit u l-Unjoni Ewropea trid tiffinanza il-proċess ta' Andy Hall u ċeva ehm, fl-2013 n-opportun l-Unjoni Ewropea bżonn tara jekk din il-kumpanija Natural Fruit għadix tkompli Eh, tesporta l-Unjoni Ewropea u l-konsumatur għandhom dritt ikunu jafu l-oriġin tal-prodotti li jikkonsmaw. Grazzi, President. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li rispettajt il-ħin allokat lilek. Issa L-Onorevoli Xogor għal-minuta. Grazzi ħafna, President. U ovvju illi aħna nistennu normalizzazzjoni f'dan il-pajis fit-Tajlandja nixtiequ l poter militari jieħdu postu gvern ċivili li jiġi eled demokratikament u nitolbu illi it-tfassil tal-Kostituzzjoni tasal derwaqt u għabbażi tal-libertajt u stat ta' dritt. Nasib li l-Unjoni Ewropea għandha il-poter eh, li tappoġġa dan il-proċess għax l-investitur ewlieni fl-Asja bħala kapital huwa l-Unjoni Ewropea aħna ninvestu ferm iktar mill-Istati Uniti u l-Ġappun flimkien u ċ-Ċina biss telibna bħala eh, siħeb kummerċali. Issa fuq id-drittijiet tal-bniedem din hija parti fondamentali ta' negozjati tagħna kif ukoll ir-rispett tal-minoranzi. Sfortunatament, hemm iktar stati membri illi jinsow dan l-aspett anki hawnhekk fl-Unjoni Ewropea stess. Grazzi lilek issa il-Onorevoli Holzer. Grazzi ħafna. Talandja siħeb importanti għal l-Unjoni Ewropea mhux biss turizmu ma l-kummerċ dinji. Talandja wkoll siħeb strateġiku għalhekk aħna daqshekk ħazbima ta' naraw illi Għet ikun hemm problemi dejjem jiżdiedu mħabba l-nuqqas ta' demokrazija f'dan il-pajjiż iktar naraw iktar ksur ta' titjiet tal-bniedem u dawn dan huwa ksur eh, sistematiku ta' drittijiet tal-ħaddiema. Il-każ ta' Andy Hall huwa wieħed emblematiku. Wira nittama l-awtoritajiet tal-Tajlandja se jirtiraw dawn l-akkużi mill-aktar fis possibbli. hemm xi passi lejn normalizzazzjoni unittama il l autorità ta' Tajlandja se jkollhom il-kuraġġ li jerġgħu jmorru sistema demokratika u naħseb il-politika kummerċjali tista' tikkontribwixxi biex forsi jkun hemm dan il-gvern ċivili mill-aktar fis possibbli. Grazzi ħafna sena dil kelma lis-sul Polċak għal minuta. Grazzi ħafna President. l-żviluppi reċenti fit-Tajlandja ma jistawx ikunu pozittivi, ma jistawx nasbu li huma pozittivi, imma fl-istess waqt ma rridux nikkondannaw dan l-iżvilupp. Għax hemm dawl. Per eżempju, l-abolizzjoni tal-liġi marzjali fir-rebija ta' din is-sena, l-gvern attwali wara li abolixxa din il-liġi, żamm però ħafna drittijiet eccezzjonali ħnajdu l-amek. Per eżempju, illi n-nis jistaw jiġu maħtufa eh, fejn hemm pereżempju 300 persuni diġà detenuti skont dawn il-liġi mill-2013. Is-sitwazzjoni fit-Tajlandja hija waħda komplessa. Għandna bżonn inkomplu nosservawha u wara ma' kuxjenza fuq dawn il-ksur li qed isir Il-ritorn għad-drittijiet ċivili sa ta' kompanja nittamaw il-kostituzzjoni l-ġdida ma' mżon iżguraw ruħna illi iċ-ċedini kun jistaw għawdu minn dawn id-drittijiet. Grazzi ħafna. Issa wasanna fit mim tal-lista tal-kellima li kienet asira, issa naslu għas-sessjoni kaċ DI, għalek naddu il-kelma li daw kolla illi li saqsaw għalija. L-Onorevole Tarabella, grazzi ħafna Sinjor President, Sur Komissarju Sis Kollegi, minn kop stħat militari, situazzjoni fid-dritti tal-bidem fit-Tajlandja qed mur dejjem għall-ar. Eh, ħadd ma jista' jitkellem kif irid kontra l-monarkija, kontra l-gvern u hemm arresti arbitrarju għalhekk anki dawn ir-reati kontra il majesta tiegħu wkoll dejjem qed jiżdiedu u il-monarkija hija suċettibbli illi eh, illi eh, suppost eh, ta' taddi għal aħjar mhux ikun hemm dawn il-ksur u tal-liġijiet anke pereżempju siti tal-internet ġew maluqin u nies ma jistgħux jisprimruhom kif iridu u għalek hemm id defensuri ta' dritti tal-bniedem li għamma dawk li jistgħu biex jiddefendu drittijiet bażiċi fit-Tajlandja hemm ukoll il-ġurnalista mit-Tajlandja illi i eh, irċevit il-premju minn Agence Press għal ħidma tagħha minħabba i qed taħdem f'kundizzjoni diffiċli ħafna fl-Asja. Grazzi ħafna is-sur Marjas. Nadilek il-kelma. Iva, grazzi ħafna President. Wara il-kolb ta' stat fit-22 ta' Mejju tal-2014, Aħna rajna zida fl-arresti, fil-persuni arrestati u mitfajna l-ħabs speċjalment dawk li qed jirreżistu il-gvern attwali u l-persuni qed jiddefendu dritti ta' bidem fl-14 ta' wisla din is-sena il-ġunta militari votat liġi illi tipprojbixxi li jkun hemm nies li jintaqgħu fil-pubbliku u wieħed jista' jintefal ħabs sa 10 snin jekk ikun hemm dimostrazzjoni mhix awtorizzata u għalhekk. Ma nistgħux ninjaraw l-affarijiet għax forsi hemm xi kumpaniji Ewropej illi huma involuti dan il-pajjiż għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa biex jkun hemm ritorn għad-demokrazija l-elezzjonijiet u għad-drittijiet tal-ħaddiema smajna ta' sigwiet illi s-situazzjoni fil-qasam tas-sajt T jagħmel il-sira mis-sajjeda. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Obamaja. Tilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Nafu illi e, Tajlandi Tajlandja għanda abitanti li jilqaw il-turisti, e, illi għet ikollhom progress ekonomiku ma' situazzjoni ma' situazzjoni li jemmemmek ma' tistax ti korrispondi għal istennijiet demokratiċi tagħna minn banda waħda għan nikkritikaw il-beħ tal-armi, il kondizjoni tal-ħaddiema, imma aħna qed nusaw parametri differenti ma, ma napplikawx l-istess prinċip ir-Raba Sawdita, pereżempju jekk naraw dawn il-gruppi individwali u daw kollha li għandhom rwol dan il-pajjiż ma naħsibx li għandna bżonn u isom nipontaw subajna palli kiku konna xie għallima ta' sistema antika Ingliża. Naħseb illi il-riformi se jisiru u se jkun hemm elezzjonijiet fl-2017 bħalma u ippjanat issa s-sur Fran Franzol Franzulika issa, nadilek il-kelma. Jekk nikkonsidraw situazzjoni dejjem tmur all art di tira binu tal-libertajiet fit-Tajlandja kif ġi eh, espost mill ċensura ta' televizjoni u ta' radio me detenzjoni arbitrarja ta' persuni u l-arresta 14 eh, persuna tal-movement ta' pala defensuri ta' drittajiet, jena mal appell l-autorità Tajlandja biex neħu daw restrizzjonijiet fuq il fuq id-dawk id-drittijiet tal-bniedem, speċjalment dawk li għandhom bżonn l-involviment paċifiku f'attivitajiet politiċi u anke għandi ħol li huwa defensur ta' ħaddima li għandu qoddimu seba' snin ta' ħabs u miljuni bħala pina għax u ħareġ rapporti għal-ekitament għalli kienem abbus eh, minn kampanija tal-grossistajjina tal namel appell biex inħeles mill-akkusi kollha tiegħu bħala defensur tad-drittijiet tal-bniedem li sempliċement u um, tkellem fuq il-situazzjoni disastruża ta' traffika tal-migranti ħaddiema fit-Tajlandja. Grazzi ħafna. Ċegna viben poranċo jom bistaxu. Grazzi ħafna. Il-Komissarju Jina naqbel miħ magħkom imma it-Tajlandja msieħeb importanti ħafna, speċjalment relazzjoni tagħna mar-reġjun kollu kemm hu. Tajlandja nazzjon gburi, antik, maħbub mħabba natura, l-pajsaċ, il-kultura u speċjalment għal poplu tiegħu stess. Itħassib u lini tagħna huwa nuqqas ta' progress biex insolvu dak illi isu ċiklu ta' violenza, ta', ta konflitt violenti kif ukoll ta' kolpi ta' stat militari, Tajlandja għandha bżonn eh, tipprova taqat il-pajjiż u toħloq eh, pontitu dawn mhux qed isiru. U għalhekk ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem huwa essenzjali biex insolvu il-kriżi f'dan il-pajjiż il-ksur ta' dit ta' bnidem huma offiża lid dinjeta umana u xkiel ewlieni għal stabilità dejjima u prosperità f'dan il-pajjiż, l-espressjoni tal-kelma u mhux ċensura ħelsin ta' assembleja u mhux restrizzjonijiet jew aġġustament tal-imġiba, eh, proċess legali dovut u ċivili u mhux ċivili qudiem il-qrati militari. Dawn huma kollha kriterji biex ikunem proċess inklusiv ta' slim li jemsonni kunem minajdu min ta' il-pajis u xikunem ritorna demokrazija u lek dan huwa l-sfond fejn aħna eh, kontenti li qed niffokaw fuq it tajlandja dan id-dibattitu tal-lum u nsaħħu l-appell tal-Parlament għad drittijiet tal dan il-pajis u ritorn lejn gvern demokratiku L-Unjoni Ewropea għamlet ħafna diġa u se tkompli l-politika tagħha ta' impenn kritiku għabbażi ta' approċċ bbażat fuq valwazzjoni. Dan l-approċċ ġi stabbilit l-ewwel permezz ta' konklużjoni tal-Kunsill ta' 23 ta' Ġunju ta' sena li għaddiet illi għamlu appell għal ritorn urġenti tal-proċess demokratiku leġittmu kif ukoll rispett dizzijiet tal-bniedem u tal-valuri fondamentali. Umbat kien hemm stqarrijiet pubbliċi bħala appell lejn bidla pozittiva u aħna saħħajna żidna il-ħidma tagħna b'modi differenti bħal monitoraġġ eh, diplomatiku u eh, laqat ma daw kollha li qed jiġildu għad-demokrazija u tal-bniedem. Permettuli nitkellem fuq problema importanti fuq il-kop ta' stat militari fejn eh, rajt li ħafna minn l-MPs huma mħasbin kif ukoll il-ħaddima tal-qasam tas-sajt. Aħna nafu li għaw dawn il-problemi drammatiċu se nkomplu nitkellmu fuq dawn il-problemi mal-kontraparti tajlandiża tagħna Fuq nota pozittiva l-autoritajiet ta' dan il-pajis għarrow publikament li se jindirizzaw dawn il-problemi u diġa ħadu xi passi kostruttivi inizjali imma tfadal ħafna x'jagħmlu. Ma ikun hemm persuna illi kollha kundizzjoni ta' il-sir fil-21 seklu. Il-konsumaturi Ewropej u dawk li jixtru jafu u għandhom bżonn ikunu jafu l-oriġni tal-prodotti li jixtru u jitolbu trasparenza fil-provista fil-katina tal-provista. Anki il-bira kienem appoċ fil-parlament għal protokoll tal ello kontra il-xor eh, sforzat unittama li Tajlandja segwi l-eżempju ta'kom Derwat, Nalaq billi najt l-Unjoni Ewropea miex ħabib biss meta l-affarijiet imorru sow. Hawnhekk eh, id-dibattitu juru is-solidarjetà tagħna u l biperija mal-poplu tat-Tajlandja. Aħna se nkomplu nimpenjaw ruħna mal-gvern tat-Tajlandja u nagħmlu talba nagħmlu appell għal ritorn bikri ta' gvern demokratiku kif hemm fil-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Ġunju tal-2014 kemtejn tal-aħħar fuq Andrew Hall li defensu ta' dittijiet tal-bniedem u nifraħ il dak il-kollegi li semmow ismu u l-kas tiegħu l-Unjoni Ewropea illa segwi ribħafna ħafna sitwazzjoni ta' Sur Hall daw u delegazzjoni Mek qed osserva l-proċess tiegħu 19 ta' Ottubru L-Unjoni Ewropea ovvjament se tkompli tmonitora s-sitwazzjoni rib ħafna u tkompli u koll eh, titkellem fuq it-ħassib tagħha mal-awtoritajiet ta' dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Köszönöm eh, Stilmanis eh, biztos ħafna, kommissarju. Grazzi ta' sqarrija tiegħek u dan is-suġġett. Nixtieq ngħidilkom illi wasaw tmin abbozzi ta' riżoluzzjonijiet li l presidenza nalqu id-dibattitu fuq dan il-punt u ngħidilkom nixtieq informakom li